distribuzzjoni automatika u mhux biss e, bil-kopja e, eh, dokumenta fil-karta. Eh, barra e, minnek, għafkom biex nala, aħna nasbu li ħaġa tajba li aħna nalqu il-fajl dossier fil ewel għari. Grazzi. Issa ngħaddu għal Sur Schmidt. Grazzi il-kollega Klinsk, nishtin ringrazzjaw ħaxxol eccellenti li għamel, jena naħseb li rapporter sab kompromess importanti kif smajna minant eh, kellim oħrajn. Il-krizi finanzjarja ħaġa diffiċli li wieħed jaffronta u jiena naf għaliex jiena eh, tħalt fuq dawn l-affarijiet mill-2001 li ktar ħaġa importanti li noħolqu so iktar miftuħ però li namlu protezzjoni tal-konsumatur. Fl-2000 mill-2001 nixtieq infakkar illi s-sitwazzjoni ma kienieċ eh, faċli laqas hemmhekk u dana kienet qabel il-proċedura l-anfalussi. U il-beħ ta' dawn il-fondi ġi aħjar u anki il-protezzjoni tal- konsumaturi sandu jkollna strumenti eh, xirqa biex nżidu anki il-kollaborazzjoni tal-autorità. Eh, kif għar il-komissarju eh, il kwestjoni tal-passaporti hija kwestjoni delikata tal-management companies. nafu x'inhuma l-opinjoni differenti jiena nħoss li din il-proposta hija pozittiva u il-kompetizjoni miex dejjem il-valur assolut f'suq li jaħdem tajjeb. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-informazzjoni. Eh, l-informazzjoni hija bilanċata li hija effettiva. Mbagħad il-kwistjoni tal-lingwi, President, din hija kwistjoni delikata wkoll. Jiena nħoss li din il-kwistjoni għandha tiġi affaċċata jekk irridu illi dawn il-fondi jistgħu jaħdmu transkonfinalment. L-Europa u għassu il-li jaħdem tajjeb, suq finanzjarju li jaħdem tajjeb, dana ntwera, pero dawn il-fondi jaħdmu kol barra mill-Unjoni Ewropea u għanna nisfavorixu dawn l-izvilup grazzi għal din il-proposta. Sur Ryan. Grazzi, Sur President, nishtiq nirringrazzja l rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti. Naħseb li ħadem ħafna biex inexxielu jikseb kompromess u nixtieq nifraħlu għal dan. Direttiva tal-USITS ser tnaqqas ħafna mill-piżijiet u mir-red tape uh, u spejjeż żejda u waqt in-negozjati tal-kompromess kien hemm xi tħassib minn xi stati membri u aħna rikonoxxejnihom Jiena nemmen li din li lill konsumaturi u hija wkoll xaġa tajba l-investituri. Suq miftuħ u xaġa pożittiv u ikun tajjeb għal kulħadd din id-dispożizzjoni hija rikonoxximent eh, ġdid li għanna bżon regoli ġodda u standards għal eh, regolament effettiv għal-industrija tas servizzi finanzjari globali. Naħseb li dan mhux biss neċessarju fl-Ewropa iżda wkoll globalment minħabba li dawn iż-żminijiet diffiċli finanzjarji u rridu nippruvaw insolvu il-problema flimkien. Irrid ngħid li llum hija okkażjoni tajba ħafna li qed niċċelebraw eh, l xar snin tal-ewro u dan turi kooperazzjoni ekonomika Eh, din eh, l-euro kienet sors stabilita stabilità għal bosta pajjiżi speċjalment waqt din eh, ir-reċessjoni. Kieku ma konniex fl-euro, probabbilment aħna konna nkunu fl-istess pożizzjoni tal-Iżlanda, però dak mhux il-każ. Nixtieq infakkar li kieku kien ta' kiku ġara kif ridu bosta nies kiku maħna ma konniex ikunu fl-ewra u il-pozizjoni ta' l-Irlanda kienet tkun ehm, daqsdik tal-Izlanda. Ħafna pajjiżi ehm, madwar eh, dinja qegħdin jaħsbu kif qed taħseb l-Irlanda dwar eh, it-Trattat tal-Lisbona. Ekonomikament l-Irlanda għandha tibqa' fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet fl-Ewropa minħabba il-bżonnijiet finanzjarji li għanna. Grazzi. Rather straying from the point, but not to worry. Um, Mr. Purvis, two minutes. Is-Sur Purvis, dix minuti. Grazzi, Sur President. Dil kontroversja kollha li għanna bħalissa fir rigward tal-regolament tal-industrija tal-servizzi finanzjari u din l ħagġa li għanna biex namlu regolament dan huwa eżempju ċar ta' sens komun ta' miżura xirqa għal din l-industrija. Il-Kummissjoni u s-Sur Klintz għamlu xogħol tajjeb ħafna u jien appoġġa dan ir-rapport. Usits huma parti importanti ħafna għall-industrija skoċċiża tal-investiment huma ferm importanti biex nejnu l-investituri mhux biss fl-Ewropa iżda fid-dinja kollha. fl-Istati Uniti u kol il-usage hija il-modelli qed jużaw. Jiena inħoss li bosta punti importanti bħal per eżempju ċertu tekniċi l-iktar ħaġa importanti hija li rridu nilħu ekonomiji ta' skala ikbar fl-Ewropa u ħafna mill-jusit tagħna huma żgħar wisq u għandna ħafna. Għal daqstant irridu nifaċilitaw il-mergers. Jena nishti nara li dan jikber iktar biex nipermettu li l-usage ikollom objettivi differenti u nkunu nistaw namlu mergers iktar faċilment. it-telet punt il-passaport tal-amministrazzjoni huwa Punt importanti ħafna li jippermetti ekonomija ta' skala ikbar u inqas red tape u dan għandu jkun fl-interess tal-investitur. Allura, din ir-reviżjoni se tkun tajba uh, u ta' benefiċċju għall-industrija iżda aktar u iktar għall-investitur u mhux biss tal-Ewropa u iżda fid-dinja kollha. Daqsant jien appoġġa il-rapport tas Sur Clint. Is-Sinjura Berri tal 3 minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-rapporter għal xogħol siwi tiegħek u għal negozjati li ħdim tal-jom. Il-Usits huma tip ta' brand fil-swieq finanzjarji Ewropej huwa prodott tajjeb ħafna l-esportazzjoni, però fl-Unjoni Ewropea għandna xi ta' żbilanċ għaliex hawnhekk għandna għaliex għandna pajjiżi li qed jipproduċu oħrajn li qed jikkonsmaw waħda mill-għanijiet wara r-reviżjoni ta' din id-direttiva f'dan il-kuntest huwa li nassiguraw eh, suq intern tal-jusit jaħdem sew u allura naħseb li hemm erba punti f'dan l-istadju l-ewwel wieħed huwa il-kwistjoni tal-passport tal-maneġjar. Nifhem li l-Kummissjoni qed titħasseb li dawn il-passaporti ma ġewx pjanati tajjeb ħafna mhux preparati sew, però aħna ħdimna din il-preparazzjoni u jina fil-fema tiegħi l-Kummissjoni ma kienu ċetta faż biżejjed għal dawn in-negozjati u naħseb li il-Parlament u l-Kunsill ħadmu biżejjed biex jassiguraw li meta din id-direttiva tal jusis kun reveduta ikkonna passaport ta' maniġar reali li jagħmilha possibbli għas-suq intern tal-Unjoni Ewropea biex jaħdem sew. It-tieni punt għandu x'jaqsam ma' l-isfidi fir-rigward tal-retention Meta aħna nirrevedu id-direttiva tal capital requirements, aħna ser inkunu obbligati li nżommu 5% ta' securities li qed jitpoġġew fis-suq. Aħna suppost ser inkunu qed narmonizzaw taħt il-kundizzjonijiet xirqa. Għaliex inkella ser konna l-istess riski u ikonna bżon tal-istess regoli tal-żama tal it Tilet punt, l-sfidi ta' supervizjoni naħseb li Irridu ntejbu il-regolament ta' supervizjoni, aħna il-koll qed nistennew inizjattiva minn President Barroso u qed nistennew xaj oħroġ mir-rapport ta' Sur Rozier u irridu naraw l-implementazzjoni ta' riżultati ta' dak il-grupp ta' ħidma u naraw x'impatt ser ikollu fuq il-kondizzjonijiet ta' kif se norganizzaw is-supervizjoni mill-konsumaturi tal-usits. Dik hija xaġa ferm importanti għalina li biex nitrattaw eh, l-isfidi li hemm relatati ma' supervizjoni. L-aħħar kumment dwar eh, l-isfidi fir rigward ta' taxxa il-Kummissjoni wedet għawek fil-rigward ta' dan il-punt li wara l-sfidi ta' tassazzjoni għanna ċertu protezzjonizmu. U aħna rridu intejbu dan il-punt. U importanti ħafna li l-Kommissjoni tieħu inizjattivi li fil-rigward tal-usits u sistema ta' tassazzjoni tamilla possibbli li kollna eh, movement ħieles dawn il-prodotti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Stakaviċu tal-minutek joġbok. Grazzi. Sir President, jena nina għazma kollegi l-oħrajn u ringrazzja l-rapporter tal-li sab kompromess tajjeb, pero jena minix eh, soddisfatta kompletament dan il-rapport. L-għonnet għaliex stati membri Ewropej ser kollom jippreparaw il-leġislazzjoni kollha fil-lingwa li tintuża um, għal-kwistjonijiet finanzjarji ġifieri bil ingliż U allura naħseb li mhijux xira li natu xi preferenza partikolari għal lingwa partikolari. Kol naħseb li ma naħsibx li għanna bżon iktar inċertezzi legali bħal per eżempju f'liema lingwa ser niprovdu l-informazzjoni l konsumatur. Jena nemmen li il-corporate liability taħt il-kondizjoni tal-kompetizzjoni għandhom jiġu eh, iċċarati sewa, għandhom jiġu iċċarati. Is-sur Kretznek jgħal minutek jgħagħba, grazzi ħafna, sur President li konna sistema effiċenti għal usits għandha tkun waħda mill-prioritajiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam. Minħabba l-fatt li hemm kompetizzjoni għandu jkun possibbli li naqsu eh, l-ispejjeż għall-investituri u jiena naqbel mar rapporter fejn jgħid li l-prospektus eżistenti għandu jiġi mibdul ma' field document li jipprovdi informazzjoni ċara għal eh, l-investitur potenzjali. Huwa veru li rriż noqogħdu attenti ħafna fir-rigward ta' tassazzjoni. Jiena nemmen li l-implementazzjoni prattika tal-passaport tal-kumpanija tal-amministrazzjoni għandha lan li tamela possibbli li dawn il-portafolli jkunu disponibbli fil-komunità kollha u dan huwa punt importanti ħafna biex nimlew il-vojt li hemm fis-suq intern. Grazzi ħafna. Għal darboħra nixti eh, nrikom l-apprezzament tiegħi għal dan il-punt, dan il-laħ konsensus malajr. Għad fadal ħafna xogħol xisir, l-istati membri għandhom ix-xogħol jitrasponu dawn ir-regoli tal usage qabel Diċembru tal-2011 dan biex bekk ikun hemm funzjonament tajjeb ħafna tal-passaport tal-kumpaniji ta' amministrazzjoni u biex nifaċilitaw dan il-progress u nagħmlu dawn it-tibdiliet fl-industrija finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna komissarju. is-sur klient għal minuti jekk jogħġbok. Nixtieq naqbel mal-Kummissarju li aħna maħniex fit-tmiem tal-protest. Raġuni għaliex aħna fil-Parlament u l-Kunsill qed nippruvaw nassiguraw li Fir-rigward tal-implementazzjoni ma jkunix għalfejn nistennew wis u nagħmlu dawn it-tibdilit fis-suq malar kemm jista' jkun biex bekk inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Jiena naħseb li qed naqblu f'dawn il ta' dawn il-kompromessi Is-sur eh, Bolling jidher li għandu ideat ta' xejn differenti, però naħseb li itħassib issa li għanda dwar il-Lussemburgu ma naħseb li ser ikun wieħed reali. Hemm ħafna opportunitajiet għal dak is-settur. L-għanu li nikkreaw suq uniku għas-suq tal-investiment u dan is-settur juri li aħna meta nkun qed nitkellmu dwar is-suq uniku, ħafna drabi dan ma jkunx il-każ u din hija ħasra. Il-fatt li dan huwa din hija kooperazzjoni ġdida għas supervizjoni hija vera, però rridu nitrattaw b'mod differenti. Fuq smaħrajn l-autoritajiet ta' supervizjoni jridu jaħdmu ktar mill-qrib. U fir rigward star direttiva tal-USIT, Irrid nassiguraw li dan iseħħu kol. Il-miżuri ta' tieni livell li semma l-Kummissarju huma bosta u rridu nittrattawhom kollha. Però naħseb li aħna il-kol interessati li nassiguraw li dan isir. Din mhijiex però l-kwistjoni kollha l-industrija trid tagħmel xogħla u il-Kummissjoni u il-Parlament il kummissjoni u l parlament ma tkilmux dwar food processing għaliex aħna rridu li l-industrija tagħmel dak li għandha tagħmel mingħajr ma jkun hemm pressjoni leġislattiva ilhom jaħdmu fuq dan għal xi żmien għalissa u s'issa għadna ma rajna xejn b'mod konkret. U nispera li jisiru eh, il-passi meħtieġa għax inkella konna nieħdu azzjonijiet neċessarji. Nirringrazzja l-Kunsil għal-kooperazzjoni u għall-appoġġ tagħhom u r-rappreżentanti ta' gruppi oħra b'mod partikolari Evan Perez, Sur Gottardi u Signora Luling li hija uriet li hija interessata li tiddefendi l-opinjoni tagħha però lesta għall-kompromessu kien. Grazzi ħafna, seduta ja. Se tkompli fl-10, grazzi.